id-diżastru illi seħ. It-tieni ħaġa l-autoritajiet kompetenti franċiżi għallulna illi il-sur Jacques Colomier ġie elett tal parlament Ewropew elezzjoni effettiva mit tnejn ta' frar ta' din is-sena biex jissostitwixxi lil Edward Ferran. Infakkar lil dan il-kollega illi huwa se jieħu postu f'dan il-Parlament u l-entitajiet kollha tiegħu u jgawdi drittijiet tiegħu fil-kondizzjonijiet provduti fir-regolament. Issa grazzi tal-attenzjoni u nistgħu nibdew bil-votazzjoni. Għandek point of order? Iva, naf illi se niddiskutu il-Bank Ewropew ta' Investiment, imma aħna għadna ma diskutejniex il-fat illi il- il-Renju Unit għandu jieħu 35 biljun euro lura u għal daqsan